Good morning, friends. Uh, we'll start with the... Lodwa tajba, kollegi, ħanibdew b'sessjoni ta' votazzjoni minnu fiħ, nittama li ġibtu il-voting cards ta'kom. U nittama illi edin eh, għadkom kollox postu l-esti biex tafsu l-buttuna ħalli tivvotaw. Ed nistennew l-sur Lenners u s-sur Becker irridu għom ikunu għawek, maħna. Mela naħseb nistaw nibdew? Mistoqsija, anzi, mistoqsija orali, Mr. Handel, hija votazzjoni nominali dwar li ġief u innokja fil-Finlandja. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Vote is still open, but now... Votazzjoni maluqa. għanna vot mill-SND u vot mill-IPP. Anzi, le, tajjeb, bissanna 49. Tal-SND għatem wieħed zejjed. tajjeb issa kollu sew. Mela, 43 favur u 4 kontra. Labajova. Madam Labajova. Chair, I'm sorry, I, I don't have my uh, voting card. Skużani, jina mandiġ il-voting card ma wekeda. Skużani. Hemm ħafna minnkom għandkom ma ġibtux il-voting card. Imma eh, r-riżultat kif qed taraw huwa dan 43 favur u 4 kontra. Nistgħu ngħaddu għall-punt li jmiss? Mela l-punt li jmiss fuq il-lista ta' votazzjoni hija mistoqsija tuġib orali mis sur Handel fuq il-qafas Ewropew ta' kwalifiki għal tali matul il-ħajja. Għanibda b'kompromess minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela emenda wieħed, tnejn u tlieta jaqgħu, emenda erba ta' wkoll, anzi le, tajt il-President, emenda erba rridu nivvotaw minu favur. Minu kontra, astanċanijiet ma diċ. Issa, nadu l-emenda 15 minu favur, Minu kontra, astanċanijiet irridu niċċekjaw. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Maddiċ b-26 vot, emenda 16 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għan iċċekjaw ukoll. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. <clears throat> U dik taqa' Complicated. It's complicated. Eh, diffiċli, diffiċli. Hemm boħrajn li m'għandhomx il-voting card. Mela Paloma kienet favur u d ma kienx favur. Ġiveri r-riżultat jibqa kifinu u għalek dik l-emenda ma ddiċ. Issa, Emenda 17 minu favur, kontra, astenzjonijiet, irridu niċċekjaw. Għan iċċekjaw emenda 17. Votazzjoni maluqa. Matiċ. Issa. Għana nivotaw fuq il mistoqsjonali kif jena emendata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 47 favur u tleta astensjonijiet. Grazzi li rapporter mhuwiex qed hawnhekk imma nirringrazzja xorta u żgur li se tgħaddu l-messaġġ. Issa, naddu għal qafas Ewropew ta' kwalifiki għad tali matul il-ħajja? Mozzjoni għal riżoluzzjoni kompromess b'emnu favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ċe emenda 52 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għan iċċekkjaw emenda 53. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 53 minu favur, minu kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ċe minu favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 62 favur, kontra għan iċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 64 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess D minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 72 minu favur kontra, astenzjonijiet għaddit 73 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ 74 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 75 favur, kontra, astenzjonijiet irridu nitċekkjaw votazzjoni elettronika menda 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, maddiċ għal-vot. Emenda 76 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit emenda 77 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 78 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit 79 favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Issa ħan iċċekkjaw emenda 79, votazzjoni miftuħa. Maluqa, maddiċ, għal 10 voti. Emenda 38, għanzi 83 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 80 favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 82 favur kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ emenda 81 favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddit. Anzi, mela ħan u menda 81. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Għaddit b'29 vot favur. Emenda 84 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Għan iċċekjaw fuq emenda 84 favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. 84 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ, maddiċ berba voti. Emenda 85 favur kontra stazzjonijiet għaddit. 86 favur kontra, astazzjonijiet għaddit 87 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess E, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 93 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 94 favur, kontra, astenzjonijiet, naħseb li għaddit. 95 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 96 favur kontra astensjonijiet għaddit. 97 favur kontra astensjonijiet għaddit. 98 favur kontra astensjonijiet għaddit. 99 favur kontra ħan iċċekkjaw dwar emenda 99, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Tajjeb, għaddit. Emenda 100. Favur? Kontra? astensjonijiet wieħed. Eh, għaddit. Emenda wieħed Favur? Kontra? astensjonijiet għaddit. Kompromess F. Favur? Kontra? astensjonijiet għaddit. Emenda 110. Favur? kontra astensjoniet għaddit. Emenda 111, favur, kontra. Naħseb irridu nitċekjaw fuq 111. Aħjar niċċekjaw nkunu ċerti. Votazzjoni manuqa. Iva tħawat fdejtax. għax eh, kollha kontu tinsistu li ma Mela, kompromess ge favur kontra stanġanijiet għaddit. Emenda 117 favur. Kontra stanġanijiet ma diċ emenda 118 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Emenda 119 favur kontra astenzjonijiet ma Emenda 120 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 121 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda sitta favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda seba favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet għan iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 37 vot favur, emenda 10 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 10. favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Emenda 12 favur kontra Naħseb li ħjani ċekja fuq emenda 12, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ b'vot wieħed. Emenda 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet niċċekjaw mod elettroniku. Emenda 14 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddit b'vot wieħed. Emenda 15 favur kontra, astenzjonijiet ma tiġ. Emenda 16, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 17, taqa, emenda 18, favur, kon taqa u koldi. din. Mela le, emenda 18, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 22. Le, anzi ħanaddu direttament l-emenda 27. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela dik kienet 27 u 28 kienu f'daqqa Mela ħana ġew nivvota għax dawk it-tnejn kienu f'daqqa 27 u 28. ħanivutaw, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tiġ. Emenda 29, favur. Kontra. Iridu niċċekkjaw fuq emenda 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit b-31 vot favur. Emenda 30 ta' emenda 31 favur kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 32 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 34 favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Emenda 35 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 36 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 37 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 38 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ Emenda 39 favur kontra assessjonijiet għaddit. Emenda 40 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 42 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 43 favur kontra astenzjonijiet nippreferi niċċekkja fuq emenda 43 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit mit 38 vot favur emenda 44 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 45 favur kontra astenzjonijiet għaddit Mela ħan votaw fuq il-bosta mozzjoni għal riżoluzzjoni kif emendata. Votazzjoni miftuħa. Vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Il-riżultat huwa Kamsin favur u tlita kontra.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 As you mm-hmm. want. Yeah, we do it mm. when we get anyway, there. Anyway, I, I inform Ruby and I'm okay. going to check mm. with When we get there. Okay. Mm? But there's no changes in here. Uh, mm-hmm. uh, Great, then we proceed to... Uh, Tajjeb, mela ħanaddu għal-votazzjoni li jmiss, proposta regolament għal-standards tal-kwalifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi anke la persuni politi bħala benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali, ecc. ecc. Għanna lista ta' votazzjoni għawek għanadduwa ħanibdew b'emenda 109 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 110 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 111 favur kontra stazzjonijiet maddiċ. 112 favur kontra astensjonijiet matiċ. 113 favur kontra astensjonijiet matiċ. Emenda 114 favur kontra astensjonijiet matiċ. Emenda 115 favur kontra astensjonijiet matiċ. 116 favur kontra astensjonijiet matiċ. 117 favur kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 118 favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 119 tħasret Anzi, le, rridu nifutaw fuq 119, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 120, favur, kontra, ma maddiċ. 122 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 121 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 123 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 124 favur kontra ma maddiċ. 125 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. 126 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 127 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 128 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 129 favur. Anzi, le, rridu niċċekjaw fuq 100 28, il-votazzjoni miftuħa. Issa, votazzjoni maluqa? Ma tiċ, ma tiċ b'vot wieħed. Grazzi tal-li ġbittuli l-attenzjoni, 129 favur, kontra, astenzjonijiet ma tiċ. 130 favur, kontra, astenzjonijiet ma tiċ. 131 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. 132 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. 133 favur kontra jien naħseb illi ma diċ. Ħan iċċekjaw 133 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 134 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 135 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 136 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 137 favur kontra astenzjonijiet. Iridu niċċekkjaw Emenda 137, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Banna vot zejjed minn naħta li pipi. Tajja issa, alright. Maddiċ, maddiċ b'vot wieħed. Emenda 138, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 139, favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 140 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 141, 142 jaqaw 143 irridu nfutaw fuqa tajjeb mela minu favur kontra astensjonijiet ma tiġ. Emenda 16 ta' Anzi, le, rridu nivvotaw fuqa fuq amenda 16 minn favur, minn kontra, astensjonijiet għan iċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa. And the vote on amendment 16. Il-votazzjoni fuq amenda 16 maluqa u għaddit 35 vot favur. Emenda 144. Mela minu favur? We vote on it. Well, the expert says that we vote on it. So let's do that. Uh, we vote on Mela rridu nivvotaw fuq dak, mela 144 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma' diċ. 145 favur, kontra, astensjonijiet ma' diċ. 146 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 147 favur kontra astensjonijiet naħseb li rridu niċċekkjaw fuq 147 votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed. Votazzjoni magħluqa. U maddiċ. L-emenda 148 favur kontra Astenzjoniet maddiċ. L'emenda emenda 17 tħasret. Nivotaw fuqa, Iva. Nivotaw fuq tħassir taħħa. Favur, kontra, astenzjoniet. Addit. Lemenda emenda 149. Taqa. Kompromess akka, taw favur. Kontra. Astenzjonijiet Rridu nikkontrollaw kompromess akka, eh, votazzjoni miftuħa u votazzjoni issa magħluqa. U maddiċ. Dan ifisser li rridu nivota fuq l-emenda 150 favur, kontra, assenzjoniet, maddiċ, fl-opinjoni tiegħi. U bekk naddu għal l 18 u 151 eh, fl-imkien favur kontra Assenzjoniet għaddit. Eh, Nikontrollaw 118 u eh, u 18 151 fl-imkien, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tlet voti. 852, emenda favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 853, 153, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Nikkontrollaw 153. Votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maħluqa. U maddiċ. L-emenda 154 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 155 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. L-emenda 156 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. L-emenda 157 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ maddiċ fl-opinjoni tijaj. L-emenda 158 favur, eh, favur kontra l-astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 159 favur kontra l astenzjonijiet tinni kontrollaw. Votazzjoni miftuħa u votazzjoni sa inħalqet għaddit tlet voti l-emenda 160 favur kontra l astenzjonijiet għaddit l-emenda 161 favur kontra l astenzjonijiet maddiċ l-emenda 162 favur kontra l astenzjonijiet maddiċ L-emenda 163 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 165 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 164 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess I favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, e, direttament għal kompromess ġej, favur, kontra, sanzjoniet għaddit. L-emenda 133 u 73 e, 173 e, favur kontra sanzjoniet maddiċ. L-emenda 174 favur kontra sanzjoniet maddiċ. L-emenda 175 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 176 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 177 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 178 u l-emenda 179 favur kontra astenzjonijiet Se nikkontrollaw. L-emenda 178 flimkien ma l-emenda 179 favur, uh, favur, votazzjoni maluqa, issa maddeċ. L-emenda 180 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda li għamil zbal, l-emenda 180 votazzjoni miftuħa, maluqa, Iva. Tajje. Naddu għal-emenda 181 u 182 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 183 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 184 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Kompromess K favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 22 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 186 taqa naddu għal kompromess L favur kontra assenzjoniet għaddit Mela l-emenda 188 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 189 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 190 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 191 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 192 favur eh, taqa l-emenda 193 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 194 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 195 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 197 favur kontra Assenzjoniet? Maddiċ. L-emenda 196. Favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ. L-emenda 198. Favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ. L-emenda Ja, votazzjoni eh, waħdanija fuq il-199 u 200 u 201 kolla flimkien favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 202 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 24 favur kontra astenzjonijiet eh, għaddit. L-emenda 203 taqa. L-emenda 25 204, 205 u 6 u 7 eh, favur kontra, sanzjoniet għaddit. Nikontrollaw dik il-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. U votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddit. B-36 vot, l-emenda 208 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 209 ġitirġirata. Uh, 211 issa favur kontra assenzjoniet maddiċ 210 issa favur kontra assenzjoniet maddiċ l-emenda 26 eh, favur kontra assenzjoniet nirridu nikontrollaw għadi votazzjoni miftuħa votazzjoni samma loqa Maddiċ. B-28 vot. 212 e, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 213 e, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. L-emenda 200 Nikkontrollaw l-emenda 213 e, votazzjoni miftuħa u votazzjoni samalu, samaluqa. Iva ma d-deċ fil-fat. L-emenda 214 favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 215 favur kontra assenzjoniet kontrollaw għaddi u koll. 215 fazzjoni eh, miftuħa, fazzjoni malu għassa. Iva għaddit. L-emenda 216, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. L-emenda 217, favur, kontra, astenzjoniet, maddit. L-emenda 218, favur, kontra, astenzjoniet, maddit. L-emenda 219, favur, kontra, għaddit. L-emenda 220 favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 221 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 222 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 223 favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 224 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 226 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 225 favur kontra assenzjonijiet ħani kontrollaw il-225 votazzjoni miftuħ u s l-votazzjoni nalqet. U għaddit, bżewġ voti. L-emenda 227 taqa u bekk naddu għal-emenda 228 u 229 flimkien favur kontra assenzjoniet maddiċ. L-emenda 230 favur kontra assenzjoniet maddiċ. L-emenda 27 favur kontra sanzjonijiet għaddit l-emenda 231 favur taqa u anki l-emenda 232 taqa u bekk naddu għall-emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ l-emenda 29 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 32. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 33. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 3. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 34 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 35 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 36 favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 37 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda 38 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 39 eh, favur kontra astenzjonijiet eh, maddiċ. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 43 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddit. Demenda 49 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Demenda 50 favur kontra assenzjoniet għaddit Demenda 51 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Demenda 52 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Demenda 53 favur kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 55, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 54, eh, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 56, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 7, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. L-emenda 57, taqa u l-emenda 58 taqa u koll. L-emenda 59 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 60 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 61 favur kontra assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 62 favur kontra assenzjoniet, maddiċ għaddit. L-emenda 62 għaddit. L-emenda 63 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. L-emenda 64 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. L-emenda 8 u l-65 flimkien favur kontra Astenzjoniet. għaddit. Kompromess D favur kontra, assenzjonijiet għaddit. 68 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 69 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 70 favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. L-emenda 10 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 72 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 71, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 73, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 74, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. L-emenda 75, favur, kontra, kontra, assenzjoniet, għaddit. L-emenda 76, favur, kontra, assenzjoniet, għaddit. Eh, l-emenda 11 u 77 jaqaw, u bekk naddu għat 78 favur, kontra, assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 79, favur, kontra, assenzjoniet, maddiċ. L-emenda 80, favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 81 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 82 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 83 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-84 favur kontra, kontra l-assenzjonijiet e, għaddit. L-emenda 85 il-85 taqa il-86 favur kontra l astenzjoniet maddiċ l-emenda 13 favur kontra l astenzjoniet għaddit l-emenda 87 taqa le Nivotaw fuq din. L-emenda 87 favur, kontra, Mas-sanzjoniet? maddiċ. L-emenda 88 favur, kontra, Mas-sanzjoniet? rridu nikontrollaw 88 biex tkun ċara. Votazzjoni malu għassa Iva maddiċ. L-emenda 89, favur, kontra, stanzjonijiet, maddiċ. L-emenda design, favur, kontra, stanzjonijiet, maddiċ. Kompromess E, favur, kontra, estensjonijiet, għaddit. Kompromess F, F, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. kompromess F F se nikkontrollawa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Mela, l-emenda 96 favur, kontra, sanzjoniet, rridu nikontrollawa. L-emenda 96, votazzjoni miftuħa, Pożizzjoni maluqa. Iva, jgħid li sita design taqa jekk il-kompromess e adottat, u le ġi adottat. Dan huwa żbal fil-lista tal-votazzjoni. Mela, se nirrepetu l-votazzjoni elettronika fuq l-emenda 96. Votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Kulħadd ivvota? Iva, għaddit. 29 vot. Naddu għall-14 favur. Di taqa. għal mija u wieħed. Eh, tas rola eh, se votaw votazzjoni favur fuq il wieħed. fuq paġna 18 Mela, peress li votajtu favur il-sitta u kollox jaqa sal-100 u wieħed u se votaw fuq dan. Issa eh, il-proposta ta' surrola u dawk favur u kontra. Assenzjoniet għaddit. Eh, kien maġġoranza ċara għal dik l-emenda. Mela, 101 adottata, issa wasanna l-102 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 103 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 104 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 105 favur kontra maddiċ għaddit. Kompromess ġe, ġe, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. U issa naddu direttament għal votazzjoni fuq l-opinjoni abbozzata kif ġiet amendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u votazzjoni issa nalqet u għaddit u erbajn vot u nirringrazzjakom Nirringrazzja il-rapporter għal dan il-xol kollu. Grazzi. We proceed with the, uh, the vote on... Uh... Naddu issa l vot fu uh, l-ISIF, ġifir il-Fond Ewropew għall-Investiment, Mela dawk favur kontra astensjonijiet, fuq kompromess A. Għadda kompromess be, B, favur kontra astensjonijiet, għadda emenda tlieta, dawk favur le anzi din ta' għaba, emenda 11 mela l-għura. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 11, favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess ċe, dak favur, dak kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess E, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet kompromess F dak favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 33 Dak favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Ejja niċċekkjaw votazzjoni elettronika emenda 33. Votazzjoni magħluqa. Maddiex b'żewġ voti. Emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet favur kontra astensjonijiet għaddiet dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet da kompromess ġe favur kontra sensjonijiet għaddiet. Kompromess eh, akkava favur kontra sensjonijiet għaddiet. Kompromess i favur kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 45 favur kontra astensjonijiet Jiena naħseb illi m'għadix, però niftħu l-vot fuq emenda 45. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt eh, għadda vot wieħed kompromess dew, dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet. Eh, għaddi. Għadda kompromess L, dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet. Eh, għadda. Emenda 48 dawk favur, dawk kontra, stensjonijiet għaddiet emenda 49 ta' naddu għalek għal kompromess k dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess M dak favur dak kontra astensjonijiet emenda 52 dak favur dak kontra dak li jastienu maddieċ. emenda 53 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Emenda 55 issa favur kontra astensjonijiet jena nejt li għaddiet emenda 57 dak favur daw kontra astensjonijiet għaddiet kompromess n favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess ċe jeve favur kontra sensjonijiet għaddiet emenda 66 emenda 66 jew 67, 67 fil-fatt, dak favur, dak kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 68 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed fuq il-premessi favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, nivotaw fuq la bosta opinjoni kif emendata u il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. fil-fat 35 vot kontra u 3 favur, anzi 3 kontra ba' proset u grazzi l-rapporter. Għanna issa la bozz ta' opinjoni. Is it a difference? This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Mm. Okay. Uh, when it comes to the uh, rules, uh, financial rules applicable to the... Nitkellmu fuq regoli uh, applikabli fuq il-budget ċentrali tal-Unjoni kif tafu uh, il-budget ġie post-post uh, għal ġimgħa ta' Strasburgu ġifieri nhar 15 ta' Mejju dan ifisser il-votazzjoni spiċċata u allura nistgħu ngħaddu l-aħħar punt fuq l-aġenda ta' għal l-aħħar punt għanna il-oqsa strutturali preventivi kif ukoll metodi kif nistgħu ntejbu eh, l-effiċjenza eh, ta' ristrutturar l-insolvenza u l-proċedura ta' kwettanza. Issa, jekk intom tistgħu eh, jekk joġobkom tiddiskutu dan kollu barra bis-sara. Naddem l-ewwel il-kelma l-rapporter, is-sur Edwa Maħta. Jekk joġobkom. Tistaw iżommu l-voċi tagħkom baxxawa illa li xirru din proċedu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda. Skużawni. Mela, l-kelma l-sur Edward Marta. Jek joġbok sur Marta. Grazzi, Senjura Presidente, et nistenna li kuna ftit silenzju fissola, kifat tajjeb dawk li eh, ma interessawhomx eh, li jisegwu dan id-dibattitu jekk joġobhom eh, ikomplu bi diskussjoniet taħħom barra minn din is-sala kif Għawnek għed nitkelmu dwar eh, opinjoni minna ħatana, il-komitat responsabli u eh, ġuri s-soltu eh, kena l-10 ta' Mejju bħala data limitu biex jitres u dawn l-emendi, pero jiena bħala rapporter nishtiq nejt illi ta' min nestendu dan għazbatax ta' Mejju f'nofsinhar. Issa, fuq il-proposta li għanna għoddimna, l-proposta tal-Kommissjoni, eh, proposta leġislativa, illi Interessana li li xawna qed nitkellmu dwar kwalifika ta' ħaddiema f'impriża illi eh, jitqiesu eh, bħala kredituri l-istess bħal banek eh, fajn il-kummissjoni hawn kella bħal xħat ieħor illi għandu li huwa detentur ta' kapitale din il vizjoni ta' impriża tolqot l-aspetti finanzjari ma wkoll tqis ukoll il-kapaċità tal-ristrutturar tal-impriżi kif ukoll ta' mod kif il-kumpanija eh, xogħol jiruħa biex ngħidu hekk mingħajr ma jintlaqtu bil-ħarsien tal-ħadema tagħha. Issa nafu illi emmin emmin qed jeżida fuq dan fuq dan il-punt, eh, però nemmen illi eh, hawnhekk rridu nidentifikaw qed jiġu identifikati l-ħaddiem ma jankara konsumaturi bħala kredituri. Hekk qed tgħid il-proposta tal-Kummissjoni. Issa jiena l-ewwel net bħala emendi nixtieq ngħid li għandna narfu responsabilità soċjali tal-impriża li mhijiex sempliċement netwerk ta' mm, kontratti bejn min isalef il-flus bejn min iselef il-kapital, min u detentur, ma wkoll parti minn soċieta li toħloq ix-xogħol u eh, allura eh, u tħaddem in-nies u allura naħseb li il ma' mhumiex klassi identika għal oħrajn pereżempju detenturi eh, ta' kapitali u kredituri. Naħseb li allura jkun hemm irid ikun hemm dritt ta' twissija mela li f'każ ta' ristrutturar, ristrutturar anticipata bekk ikun hemm level playing field eh, mal-kredituri eh, l-oħra, klasijiet ta' kredituri l-oħra. U jkun hemm ukoll dritt ta' ċess ta' analisi ta' konsulenza biex dak li jkun eh, mhux ikun sorpriż bi sitwazzjoni ta' ta' kumpanija li forsi tfalli Hemm ukoll pjan ta' tfaddil għall-imprizi eh, u rridu f'dan ir-rigward nikkonsidraw eh, din bħala klassi apparti eh, fil-proposta tal-Kummissjoni. Hemm ukoll dritt tal-informazzjoni u għall-konsultazzjoni Nasab li drittijiet f'dan ir-rigward irid kunu effettivi nkella ma jagħmilx sens l-artiklu 27 ta' Karta ta' Drittijiet Fundamentali jitkellem fuq id-dritt tal-informazzjoni u ehm, għal ehm, informazzjoni ehm, meta wieħed ikun eh, ħaddim ta' ta' impriża naħseb illi dan kollu rridu ninkluduh bħala parti mill-diskussjoni fuq id dialogu soċjali rridu eh, naraw li dan ikun imħares għal għaliex eh, rrid ikun hemm eh, anki liġi għal ħaddiema li jkunu jaħdmu f'imprizi illi ikunu dejjem ristrutturar. Barra minn hekk sar studju ta' impatt u fejn rridu nikkonsidraw il-faċilitar u l-possibilità ta' debitur kif ikun qed struttura ruħu l-impreża tiegħu il-possibilità li għandu ta' ristrutturazzjoni kif ukoll ta' insolvenza il-possibilità illi l-impriża terġa' tirkupra dawn huma xi uħut mill-punti li jiena xtaqt eh, nippreżenta u nixtieq eh, ngħid illi lest illi nkompli naħdem biex inkomplu ntejbu dan it-test. Grazzi, Sinjura President. Grazzi Issa, nad l-kelma l-sur Lopez Fontanie, il-kelma li l-ek. Jara, Presidenta. Grazzi, President. L-għonet nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter tal- La bot ta' opinjoni li għaduk fi prezenta naħseb li huwa bażi tajba għan negozjati illi ser ikonna. Barra minn hekk, jibbażaruħu fuq ċertu aspetti għandhom xaqsmu ma' dinja ta' xogħol li jaffetwawna sew. Mela, li il- ehm, li l-dejn ma jistax ikun strutturat qabel ma jkun hemm dikjerazzjoni ta' falliment, ifisser li dawn kumpanijiet ikunu likwidati. Fl-istess ħin hemm ofsa mhux effiċjenti li jaħdmu fuq terminu twil ħafna U dan għal dawk il-negozjanti bona fede fisser li qed jitilfu ħafna kompetitività u barra minn hekk qed u ukoll li imbagħad fit-tieni tentattiv tagħhom id ikollhom possibiltajiet ikbar. Naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni hija bilanċjata sew għandha ċertu prinċipji armonizzati fl-istati membri f'dik li hija r-ristrutturazzjoni bi prevenzjoni u anke opportunitajiet tat-tieni darba. Naħseb li għada toffri iżjed ċertezza legali l-investituri u anka l-negozjanti, specialment il-dawk illi għandhom il-negozju tagħhom mod trasconfinali. U għalhekk l-emendi li ser jiena ser ikunu simili għal proposta ta' kommissjoni li kifet ngħid toġobni. Imma bħala membri ta' dan il-kumitat lan tiegħi huwa li nħares u nipproteġi kif nistar konsumaturi drittijiet tal konsumaturi tal ħaddima Ma rridux ninsew għalhekk li aħna rridu dejjem niffavorixxu l-funzjonament tajjeb tal-kumpaniji u għalhekk iridu kemm jista' jkun nevitaw illi eh, negozji tajbin jiġu likwidati. <clears throat> Dwar il-proposta tar-rapporter hemm ċertu punti illi naqbel magħhom forsi jistgħu jiġu rfinati, bħal pereżempju li jiġu rikonoxxuti Eh, ħaddima speċjali f'kategorija apposta għalihom iridu naraw jekk dan huwiex possibbli skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Naqbel ukoll mal-rispett ta' drittijiet ta' li jkun hemm konsultazzjoni, li jkun hemm ġbir ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali u naqbel ukoll li l-ħaddiema irrid ikollhom l-opportunità illi iwissu fuq is-sitwazzjoni tal-kumpanija u anka li fil-pjanijiet ta' ristrutturazzjoni jkun hemm semmijin l-effetti li ħajkun hemm fuq il-ħaddiema. Imma dwar il-fatt li kun jistaw jirrikorru għoddim espert finanzjarju biex dan jgħidilhom dwar is-sitwazzjoni tal-kumpanija, dwar dak minn ċert għaliex naħseb li dan jista' jtawwa li żiet il-proċess u naħseb li ħajkun tapis eh, fuq eh, min għandu jħallas eh, id-dejn. Fuq emenda 2 illi l-ristrutturazzjoni ta' prevenzjoni ma tistax wassar ċertu tnaqis dwar dak ma naqbilx għaliex naħseb illi dana jista' jwassal biex il-kumpanija tibqa' tgħix. Jiena fl-2013 il-General Motors li hija l-akbar kumpanija li hemm Faragon fir-reġjun tiegħi kellha ċertu problemi laħu ftehim mal-ħaddiema ma' rappreżentanti ta' trade unions u mantilla fl-ebda post ta' xogħol, ġifieri dik hija l-esperjenza l ek għalhekk naħseb illi kultant tajjeb illi it-trade unions ikunu lesti li jaċċettaw ċertu flessibilta jekk il-kumpanija tkun għaddejja tkun minn kriżi. Għalissa dak kollox għandi wkoll ċertu dubju fuq il-pensjonijiet tal-ħaddiema imma r-rapporter diġa weġibni bċertu mod u aħna għankomplu naħdmu grazzi ħafna. Thank you. Uh, Grazzi. Inaddi l-kelma Selina Overis naskawa. Grazzi, eh, Signor Presidente, xin ringrazzjare il-rapporter ta' din eh, eh, ta' dan dokumenta pozizjoni. L-ewwel qed permettu li nitkellem dwar il-proċedura ta' ristrutturazzjoni u ta' falliment. Nafu li għandna 200.000 eh, l-impriża eh, li eh, jirġu likwidati u għet nitkelmu mal 1.7 miljon xogħol ġifiri naħseb irridu nirsistu biex kemm jista' jkun nirranġaw situazzjoni rridu naslu għal ħolin ta' 3 miljon. Xogħol rridu nindirizzaw ukoll situazzjoni fejn hemm possibilità ta' falliment jew kellha Kumpanija li għaddejjin minn eh, ċikliċi, eh, xokkijiet eh, ċikliċi, unkella sempliciment li safaw vitmi ta' kompetizzjoni għawija jew inkella mm, raġunijiet oħra. Aħna għanna diversi modi kif nistgħu nindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet għandna l-proċess ta' ristrutturazzjoni, però rridu naraw ukoll li ikun hemm iktar affarijiet, pereżempju hemm eh, tarka ta' protezzjoni skont artiklu 27 eh, drittijiet eh, tal-karta ta' drittijiet fundamentali għanna dritt tal-ħaddiema l-informazzjoni u li jkunu matija konsulenza f'dawn is-sitwazzjonijiet li jinkludu il-fatt li l-impriża tagħhom tkun f'għada prekarja, per eżempju fil-Slovakkja għanna fond ta' garanzija biex indirizza dawn is-sitwazzjonijiet kif qal il-kollega mill-PPL, e, naħseb li għanna proposta strutturata tajjeb illi fija miżuri illi ikunu tassew utli biex jiġu indirizzati biex jiġi indirizzati situazzjoni ta' strutturar preventiv. U naħseb irridu naraw naqraw kol kif nistaw mm, jirnexxinna il xogħlijiet ma jintilfux u nsolvu wkoll każijiet ta' insolvenza każijiet transkonfinali ta' insolvenza. Naħseb illi dan jista' jgħin l-ekonomija Ewropea l-lum il-ġurnata, nemnu li huwa koll importanti wasal iż-żmien illi dak li jkun situazzjoni ħażin ikun jista' jsib mod kif joħroġ mill-problema jekk pereżempju jkun hemm bżonn ta' miżuri urġenti, ristrutturazzjoni, rridu naraw naqra jekk dan kollu jfisser tuħ fil-pagi u kella fil-bonuses, ħafna mill-emendi propju ma dan is-suġġettu allura nemmen li eh, dawn l-emendi għandhom laħjar intenzjoni, pero uħut minnom jistaw waslu għal impatti kontroproducenti għall impiegati l-għaliex eh, idewmu l-proċess ta' ristrutturazzjoni u anki waqfuħ. Dan fl-axar mill-axar ifisser illi l-impriża ikolla tala eh, u xalit kolla jintilfu. Allura rridu nqodu b'sabmettajna meta nkun qed nevalwaw l-elementi f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddi sal-kelma l-Sur Calvejan. Muchas gracias, signora Presidenta. Grazzi, President. Jena, ħanitkellem bil-lingwa ta' Cervantes. Għax naf illi il sur Martin qed jifimni perfettament. Ġifieri qed tifhem lili direttament. Mela li sa nitkellem fuq affarijiet ġenerali, il-Kummissjoni għamlet bitċa xogħol tajba ħafna u r-rapport Sur Martin huwa tajjeb ħafna wkoll. Nirringrazzjah naħseb li huwa pedament tajjeb li jippermettilna nidħlu mbagħad fid-dettall. Dan huwa suġġett importanti ħafna li u fuq fl-istess ħin anzi huwa trasversali ħafna, imisma' ħafna affarijiet. Jiena pereżempju Eh, rapporter flikon, fil-komitat ikon. Kien hemm rappreżentant tal embaxxata ta' Spanja li qalu li meta jiltaqgħu biex jitkellmu dwar dan is-suġġett ikun hemm 17 il-ruħ, 17 il-koordinatura ċandu x'jaqsam mal-finanzi, ma' affarijiet eh, għandhom xi ma' reġjuni, eċċetra, ma' ħafna affarijiet. Aħna qegħdin fil-kumitat dwar l-impjiegi. U minn dan il-kumitat dak li rridu niddefendu fil-fatt nirringrazzja l-Kummissjoni ta' dak li resqed, irridu niddefendu il-possibilità illi jinħoloq l-impjieg u li jiġi protett. Iġifiri illi kan jista' jkun niġġieldu biex eh, ma jintilfux xogħlijiet. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li dan kollu ser jaffettwa lil kumpaniji żgħar lil min jaħdem ar-rasu ġifiri lil dawk li zjed fraġli, li zjed dajfa. Għalli xumma dawk li fil-verita li zjed jalqu bħala kumpaniju mux il-kumpaniji l-kbar. Iġifiri, dak kollu li jista jippermetti illi kumpanija tibqa d-dejja jew ikolla t-tini opportunità rridu nappoġġaw għaliex dak ser iżom l-impjiegi jew inkella ser itejjeb l-impjiegi. U bekk naħseb illi fuq ħafna punti qegħdin naqblu hemm il-problema tas-sussidjarjetà għaliex Is-sistemi ta' ristrutturazzjoni finanzjarji, eccetera, tant huma differenti, ir-realtà industrijali bej pajjiż ieħor tant hija differenti. Biex nġibilkom eżempju, s-settur tal-bini tal-kostruzzjoni f'pajjiżi kiber immens, saret industrija ġkanteska mbagħad ġara l-bużija infaqet u ħafna kumpaniji żgħar tal-kostruzzjoni spiċċaw kellhom jalqu. Ovvjament il-kumpaniji l-kbar baqgħu hemmhekk U għalek naf li ħanaħdmu tajjeb ħafna u għanna bazi tajjeb tajba ħafna u kol grazzi għal-ħidma ta' Sur Martin. Hemm ukoll ċertu aspetti oħra dawna għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-ħaddiema. Ovvjament, mandiċ għalfejn għajt illi maħniex ħanaċċettaw illi il-drittijiet attwali jiddajfu. Naħseb il-leġislazzjoni attwali diġa toffri livelloli ta' protezzjoni. Issa, li noqogħdu nieħdu li nieħdu vantaġġ minn eh, dan il-qasam ta' ristrutturazzjoni biex intejbu drittijiet huwa possibbli dejjem jekk ma nagħmlux ħsara lis sistemi nazzjonali u lil affarijiet oħra. Imma rridu dejjem inżommu f'maħna li aħna rridu għal il-kumpaniji jibqgħu għaddejjin u li ma jitfgħu il-barra lill-ebda ħaddiem. Iġifieri ma rridux Eh, nieħdu vantaġġ minn dan is-suġġett biex eh, nindirizzaw affarijiet li forsi m'għandhomx daqstant x'jaqsmu. Biex intikom eżempju hemm eh, l-eżempju tal-whistleblowers. Il-whistleblower hija temmek biex jilmentaw jikxef ċertu affarijiet illegali. U dan għandu jkun protett. Imma jekk dan imbagħad qed jilmenta fuq kif hija l-ġestjoni tal-kumpanija tiegħu. Imma kien noqgħdu attenti, ġifieri noqgħdu attenti li whistleblower xed jikxef. Ovvjament, kifat qatt ma ħan aċċettaw li l-drittijiet tal-ħaddiema jiddajfu. Ħaġa oħra, meta nitkellmu dwar prinċipju ta' sussidjarjetà, huwa il-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni Għaliex għaliex meta din l-inizjattiva ta' tini opportunità l-kumpaniji tiġi implementata, trid tiġi wkoll adattata għall-ambjent tal-pajjiż tal-post skont il-kondizzjonijiet finanzjarji li jkun hemm ukoll. Mhux kwistjoni tal qed ngħidu jiena qed eh, qed nitlef is-seta tiegħi kollha. Le, l-loġika tgħidlek illi dak li rridu nifutaw għawek titkun xi ħaġa li tista' tiġi implementata f'kull post u f'kull ċirkostanzi skont il-pajjiż u aħna f'dak lesti li ngħinu grazzi. Lopez Bermejo, the floor is yours. Sinjura Lopez Bermejo. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ li Sur Martan tax-xogħol li għamel biex jiddefendi drittijiet tal-ħaddiem bla dubju ta' xejn ikun inaċċettabbli li dan ir-regolament jippermetti li l-kumpaniji jagħmlu ristrutturazzjoni u fl-istess ħin jifqu iħallsu il-pagi jew il-pensjonijiet li suppost iħallsu l ħaddiema. Anzi bil-maqlub aħna li rridu nagħmlu hekk huwa li niftħu l-bib. Anzi ma rridux il-sidin tal-kumpanija qed jagħmlu spekulazzjoni bil-fondi tagħhom u għalhekk imorru minn taħt il-ħaddiema f'dawk li huma pagi. Għalhekk naħseb li drittijiet li jkun hemm konsultazzjoni mal-ħaddiema jrid ikun imsaħħaħ. Dan huwa dritt li qiegħed fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u dritt li sfortunatament ma tantx jiġi rispettat meta jkun hemm proċessi ta' nuqqas ta' solvenza u ta' ristrutturazzjoni ta' kumpaniji. Naħseb li test jiġi msaħħaħ rridu niproteġu iżjed lil ħaddiema u biex inkun iżjed speċifika naħseb illi rridu niċċaraw iżjed ir-rabta bejn il-tkeċċija kollettiva u il-ristrutturazzjoni. Biex fejn ikun hemm irranġamenti finanzjarji dawn ma jintużawx biex jiddajfu id-drittijiet tal-ħaddiema jew inkella biex jiddajfu d-drittijiet li l-ħaddiema jagħmlu strikes jew inkella li jkollhom negozjati kollettivi. Iridu inħarsu wkoll il-prassi tajba illi hemm biex nevitaw ċertu tattiċi li il-kumpaniji jagħmlu ċertu tattiċi mal-imsieħba tagħhom biex jevitaw jikxfu fejn hemm telf u biex jevitaw jikxfu fejn huma qegħdin inaqru inaqru mill-drittijiet tal-ħaddiema. Naħseb illi irridu naraw eh, nitalmu mill-passat mill-kumpaniji li kienu insolventi u li ġew salvati mill-ħaddima tagħhom stess bħalma jiġri f'każ ta' kooperattivi pereżempju. Dina tista' tkun idea tajba biex titkompla l-produzzjoni tal-kumpanija u biex jitħarsu anke dritti ta' kumpaniji li għadin fi kriżi. Grazzi. Thank you. Uh, there is no... Grazzi, memħat iktar uh, anzi ma maħat mel ħodor u waqqas mill-FDD, allura naddi il kelma għal-Sur Dominik Marta għall-INF, il-kelma lilek. Grazie, Senjora President il-fat li n-is u dawn l-istrutturi tal-ristrutturazzjoni effettiva li natu t-tini ċans li nżidu possibilità ta' proċeduri ta' l-istrutturazzjoni ta' insolvenza u likwidazzjoni naħseb dan huwa suġġett eh, kumpless u diffiċli. Eh, fil-fema tagħna il-rapport eh, ta' Sur Marta fih bosta punti pozittivi, aħna nfaħruħ, per eżempju aħna tassew favur il-fat li nieħdu konsiderazzjoni l-pjanijiet alternativi eh, għal-ħaddiema biex insalvaw ix-xogħol tagħhom eh, u dritt tal-allert għal ħaddiema u l-kwistjonijiet marbuta mal-pensjoni. Dawn kollha punti essenzjali. Nfaħar, anzi nistiednu eh, rapporter biex jiċċara l-emenda 10 fuq id-direttiva eh, jiddispeċina illi eh, id-djuna non performanti u mux xoħal eh, u tħassib ewlieni tal-Kommissjoni jiddispeċina u koll il-kwestjoni tal-ajnuna statali msemmija kem kem f'paġna 13 u matanċi għarif l-essa fl-istudju ta' impatt tal komissjoni Nishtiqu li naraw naqra dan kollu ximpat kollu qabel ma nikkonkludu jekk din il-proposta ta' direttiva ħa jiex jew lewe fl-aħħar nixtieq eh, li ninteressaw irwieħ. tal-fenomenu tal eh, dawk li jagħtu l-ordnijiet kif ukoll tal-falliment eh, tal-fallimenti fejn għandek wieħed li wassal għal ieħor li għandhom effett kaskata. Ma nafx forsi is-senjura Karpos għandhom tal-kummissjoni li qiegħda preżenti magħna tixtieq tgħid kelmtejn fuq dan jekk joġobha? Grazzi ħafna. Grazzi l-rapporter għal din għalla bozz ta' opinjoni kif ukoll għal shadows għal kummenti tagħhom illum forsi xi kjarifiki hawnhekk ħanejdilkom naqra x'kienet eh, l-intenzjoni wara treset din il-proposta ċertament aħna ma xtaqniex illi bximot mod innaqru mill-akil li diġa hemm jiġifieri mid-drittijiet li diġa għandhom il-ħaddiema permezz ta' bosta direttivi. Dak li xtaqna huwa li nipermettu eh, ristrutturazzjoni ta' kumpaniji kif ukoll eh, li insaħħu drittijiet tal-ħaddiema f'dawn il-proċeduri ta' ristrutturazzjoni. Meta ħaresna lejn liema tip ta' kumpaniji eh, nixxonejnu f'din it-tip ta' proċedura isna l-iktar il-kumpaniji żaru medji, ġifiri, iktar minn 99% tal-kumpaniji huma dawn eh, jaqaw taħt definizjoni ta' SMEs u ma jibbenefikawx eh, minn eh, dawn il-proċeduri bikrija ta' ristrutturazzjoni minħabba l se involuti u allura emmin iħos li dan u ġust għanna situazzjoni sproporzjonata. Allura provajna li namlu l-istruttura iktar favorevoli għall-SMEs provajna naqsu l-spejjes fejn għadna memġa bżon eh, li kun hemm appuntament obbligatorju ma' pratikant eh, responsabbli għall-insolvenza eh, dan fil-fatt huwa marbuta ħafna ma' l-emendi li msemmija fuq l-użu ta' l-esperti għal volja ma tantx semmejtu dan il-punt. Tafu l-esperti biex wieħed jirċevi konsulenza trid ħafna flus u allura naħseb eh, li eh, ikun eh, ikun qed titolbu wis jekk dawn l-esperti jridu jitħallsu mill-but ta' ta' debitur, ġifiri, aħna qed nippruvaw kemm issa jkun innaqsu il-pis finanzjar fuq debitur flok nżidulu l-ispess. Narfu l-importanza ta' odot ta' twissija bikrija għall SMIs, partikolarment artiklu 3 illi jaħseb eh, ressa eh, numru ta' punti eh, ve premessa 16 nizvilupaw naqra din l-idea ta' twissija bikrija u għannem il-flessibilita motija li l-istati membri biex ikunu jistaw joffru bosta dot fost oħrajn il-fat li għatu seta ta' whistleblower l-rappresentanti tal-ħaddiema jew nkella trade unions, pero ma ħassejniex li dan għandu jkun obbligu fuq l-istati membri kollha. Anke minħabba il-tradizzjonijiet legali li jeżistu fil-leġizlazzjonijiet nazzjonali tal-istati membri li rrid ngħid huwa li hemm possibilità li l-istati membri li jagħtu ir-rwol ta' whistleblower, trade unions u dawk il-reprezentaw il-ħadima, però mhuwiex obbligu fuq l-istati membri rridu nżommu wkoll f'moħħna illi fil-proposta tagħna ma provajna nieħdu konsiderazzjoni l-approċċi differenti fl-istati membri. F'ċertu eh, pajjiżi dawn huma proċeduri tassew osra tlieta erba' xhur kollox bl-ebda possibilità ta' estensjoni. Hemm imbagħad eh, possibilità fi membri oħra biex ikun hemm estensjoni eh, anki għal bejn 12 u 24 xar. Ġviri, il-periodi varjaw. Provajna lek noħol u iktar ċertezza legali biex nħaffu l-proċeduri, provajna nifissaw periodu massimu ta' 12 xar imma rridu nżommu dejjem f'moħħna il-istati membri għat għandhom il-flessibilità lek rridu jistaw imorru periodu sar 3-4 xhur. jista' jkun li ċertu ehm, passi wkoll ma jkunux possibbli taħt il-leġislazzjoni nazzjonali u allura kifat memx m'hemmx obbligu fuq l-istati membri eh, li jgħaddu eh, minn kull passi ġifieri l-eżempju li semmejt qabel tal-użu ta' esperti jista' jkun li jkun kompatibbli mal-tip ta' proċedura, proċedura għasira. Naħseb il-dan u argument Dawn huma l-kumenti tiegħi f'dan l-istadju eh, u eh, l-estija eh, illi nwieġbu għal mistoqsijiet speċifiċi fuq punti speċifiċi. Grazzi ħafna, il-Kummissjoni ma nafx jekk ir-rapporter is-Sur Edward Marta jixtieq jagħmel xi kummenti konklusiv. Grazzi, Sinjora President, xi kumment minn ħatijaj. Jena mhux ħanqod il-biġa bħal kollox, però eh, dak eh, li nixtieq ngħid u li saraħ li moħħi huwa li l-koll qegħdin nirsistu biex nevitaw il-falliment u nasab li kull intervent semma dan issa eh, hemm il-modi differenti kif naslu għal dan l-istess qan, però mhuwiex fil-sibtijaj li nimponi il-pozizjoni tiegħu għonek nixin norbot ma dak il-għat il-kommissjoni, rridu nħallu il bip e miftuħ għal għall-użanzi u għadrawiet legali tal pajzi pero eh, rridu nejdu li dritt għall-espert għunek eh, eh, u drittijiet oħra, mux necessarjament limitati għal post fejn edha l-impriża. Naħseb eh, li eh, l-imprizi, eh, l-imprizi zar li għandu per esempio nqas minn 50 il-ħaddim, rridu noħdom konsiderazzjoni, rridu narfu l-spejjes kollha involuti f'dawn it-tip ta' proċeduri. Issa jekk nħarsu naqra lejn li ma' pajjiżi morru li għandhom l-aħjar track record bħal per eżempju l germania Germania illi huwa pajjiż fejn hemm eh, tradizzjoni sħiħa ta' dialogu soċjali eh, għandek dan eh, imnaqqax fil-DNA ehm, tagħhom, ġifieri l-importanza tal-trade unions u ta' dawk li jirrappreżentaw il-ħaddiem, hawnhekk qed nitkellem fuq il-Ġermanja, però hemm pajjiżi oħra. Fejn ehm, fil-fat eh, rajna sforzi eh, sagrifiċi illi eh, jittieħdu anki fost oħrajn illi jitnaqsu il-salari biex jibtiprova jiprova jintlaħaq kompromess. Pero naħseb illi rridu naraw illi oħrajn eh, jaċċettaw, eh, eh, per eżempju, id-dritt id-dritt mm, tal-qat temporanju jew parzjali għal 24 xar, minix qed ngħid li dan għandu jkun xi xi vanġelu, però jistgħu jkunu kollha soluzzjonijiet possibbli biex nevitaw il-falliment ta' impriża. Issa, Eh, nishtiq nejt, eh, jekk eventualment bil-fors, kux ħaġa inevitabli li kunem eh, il-falliment, pero biex nejtek, eja ma nitfawx iktar pis, jekk hemm modi kif dak li kun jista' jevita tensjonijiet jew problemi estremi, eja nfittxhom u naħseb li memħat iktar mill-ħaddiema nfushom li lesti u jafu sira, isir, um, nishtiq nintem uh, intem l-intervent tijaj. Jena tinsegwi uh, xie xar kumpaniji uh, fi Franza fejn għandek il-ħaddima li huma inkwetati, issa jekk mhix organizzati b'mod volontarju u leve, però inkwetati fuq tnaqqis tal-kompetenza um, tal-impriża naħseb li fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunx hemm nies illi jiġu sostituiti għaliex mhumiex daqshekk eh, li mhux qed jagħmlu daqshekk prestazzjoni tajba jew raġunijiet oħra, ma naħseb illi naf każijiet oħra simili fejn eh, fl-aħħar mill-aħħar spiċċajna biex kumpaniji tali ifallu u allura irridu naraw illi nieħdu biżejjed miżuri minn qabel u naraw kif nużaw id-dialogu soċjali, negozjati eh, komprensivi illi iridu jisiru inkella eh, naħseb illi ma nafx eh, fl-axar mill-axar ħaj spiċċaw trade unions eh, illi ehm, jieħdu l-post ta' l-imprizi għalek irridu naraw naqra illi kull parti taraf taraf il-sotellitajiet kollha li jeżistu u l-partijiet kollha f'daqqa ħaddiema imprizi trade unions jiġu f'daqqa u jiddiskutu. U e, dawk li għandhom e, u ma liktar mill-quta jaraw nara kif jistaw salvaw l-imprizi jevitaw il-falliment u dan huwa lan ewlieni wara dan il-rapportu jena nishtiq e, nejt li ma nishtiqx namel naqta sentenza, pero nafu ġara per eżempju f'kumpanija bħal Caterpillar eh, ftit eh, ftit zminilu eh, fil-Belġju, mux għet netkelmu dwar impriża zaħira, l-affarijiet juru illi fil-fat il-kumpanija om għamlet kollox ħasbet biex eventualment nasub din is-sitwazzjoni fejn il- kumpanija prezenti eh, fil-Belġju f'Charleroi ikolla tala. Iġviri rridu naraw naqra kif isir biżejjed xogħol minn qabel għaliex kellhom ma jistgħux insejħu dawn negozjati eh, leali eh, ma nistgħux biss inħarsu l-imprizi u meta nitkellmu dwar allerti rridu naraw naqra l-informazzjoni fejn qiegħda u ħafna drabi sfortunatament mhux qed ngħid eh, illi ġarment huma l-multinazzjonali, ma ħafna drabi eh, il- post tal-produzzjoni u affer minn biet mill-post fejt jihdu deċizjonijiet ġiviri li donaraw illi l-ħadima dejjem ikollhom dritt għal opinjoni ta' espert. Grazzi ħafna, ix-xogħol ħajkompli u ħadd nota wkoll ta' femijiet li u tal-kummenti illi saru. Grazzi. Grazzi ħafna ba' eh, data ta' skadenza l-emendi hija l-10 ta' Mejju 17 ta' Mejju. 17 ta' Mejju Iva, fil-fat kien id-disa ta' Mejju, pero peress illi ġura ħajjieħu, l-kumita ġura ħajjieħu li ħin kollu tiegħu allura jiena nixtieq li suġġerixxi li eh, nieħdu dana data ta' skadenza 17 ta' Mejju. Data limitu fil-fat l-iktar imbeda possibli. 17 ta' Mejju nofsenar, le, l-ebda ġestjoni għal dan, 17 ta' Meju. Eh, imbagħad ħajkun hemm l-adazzjoni eh, f'emple fit-12 ta' Lulju il-vot fil-kumitat ġuri kumitat ewlieni ikun f'Novembru 20 eh, jew 21 fil-ħarifa li jmiss. Grazzi. Nistana la illa għawnek. Jekk eh, mem lebda punti oħra li t-xtieq u tres u eh, Allora nxieq nifurmakom il laqa li jmiss hija 29 u 30 ta' Mejju hawnhekk fi Brussell. Narakom fi ftit ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.